l-użu tal-forza kontra dawk li jfittxu l-azil għannom tal-Konsil Ministru Schmidt. Mikrofonu għal-kellimek joġbu. Ok. Fin dank, President. Grazzi, President. Signori deputati, mill-bidu tal-presidenza tagħna, aħna b'mod attiv ħdimna biex nfittxu nsibu soluzzjonijiet għal kriżi umanitarja li ġiet ikkawżata mill-flussi migratorji. Aħna konna disciplinati ħafna u ħadna azzjoni minar dewmien biex nsibu soluzzjonijiet effiċenti, solidari u li rispettaw id-drittijiet tal-bniedem. Il-politika illi segwa il-Konsil il konsil ridet illi nikombinaw l-isforzi kollha biex inħarsu drittijiet tal-persuni li għandhom bżonn ta' protezzjoni internazzjonali u fl-istess ħin ittejjeb il-kontrolli fuq il-frontieri esterni u bekk tigarantixxi sigurtà tal-persuni illi jgħixu fit-territorju tal-Unjoni. Ir-rispett ta' drittijiet fondamentali huwa fil-qalba tal-politika l-immigrazzjoni tal-Unjoni u tas-sistema Ewropea Komuni għall-Ażil Aħna rridu nwieġbu b'effiċjenza għal din l-urġenza umanitarja u nigarantixxu dawk li jitolbu protezzjoni eh, internazzjonali skont l-obligi internazzjonali tagħna. Issa dwar il-detenzjoni ir-regola bażika tad-liġi internazzjonali u tal-liġi internazzjonali eh, Ewropea hija li immigrant bħal kull persuna oħra għandu jgawdi mid-dritt għall-libertà il-detenzjoni għanda tintuża biss f'każijiet eċċezzjonali u mhux żgur b'mod arbitrarju. Tista' tiġi ġustifikata l-raġunijiet preċiżi u f'sitwazzjonijiet speċifiċi. Dawn huma affarijiet deskritti bid-dettal fil-strumenti għall-azil u l-immigrazzjoni fid-direttiva fuq ir-ritorn u direttiva fuq il-kondizzjonijiet ta' akkoljenza għal dawk li jitolbu l-azil. Id-direttiva tajt li regola ġenerali għalli l-istati membri jistaw jużaw id-detenzjoni wara miżuri oħrajn eh, suffiċenti ma' inqas koercitivi ikun ġew applikati l-artiklu 15 paragrafu 1. Id-detenzjoni kollha għandha tkun asira kemm jista' jkun u ma tistax tittawwal tant li il-mekkaniżmu ta' uh, li l-persona tidbat lura li tkun li tuża kif suppost ikun għadu għaddej il-kondizjonijiet għal dawk illi jitolbu l-azil hemm fl-artiklu 8 tagħha tajt li ħadd ma jista' jinżamm f'detenzjoni għal raġuni sempliċi li jkun qed jitlob protezzjoni internazzjonali id-detenzjoni tista' tintuża biss meta tkun tassew eh, meħtieġa wara eh, li kunem eh, tkun saret analizi kas b'kas u wara il-miżuri kollha l-oħra disponibbli ikunu ġew eh, applikati. Skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea l-Istati membri jridu jgarantixxu drittijiet tal-bniedem tal-rifuġati u l-immigranti inklużi l-obbligi li hemm fid-direttivi f'każ li l leġiżlazzjoni Ewropea ma tiġiex applikata mill-Istati membri, Il-Kommissjoni bħala gwardjan ta' trattati ikolla tieħu miżuri xirqa biex insaħħu l-effiċjenza tas sistema tar ritorn tal-Unjoni, il kunsill għal kemm il-darba f'dawn l-aħħar xhur li l-użu ta' detenzjoni jista' eh, għandu jkun biss propju l-aħħar rikors u għandu jintuża biss jekk miżuri oħrajn ma jkunux eh, possibbli. Fil-konklużjonijiet tiegħu tad-9 ta' Novembru li għadda, il-Konsill iddeċieda li l-Istati membri każ ta' nuqqas ta' kooperazzjoni minn naħa tal-immigranti meta jaslu fl-Unjoni Ewropea jistaw iva fil-fatt jużaw il-possibilitajiet offruti mill-akki tal-Unjoni dawn jinkludu miżuri koercitivi u inkluża id-detenzjoni għal perjodu illi ma jkunx itwal illi eh, mill-periodu li jirrikjedu il-proċeduri li kunu għaddejjin l-oħrajn. Dan għaddejjien fil-rispet tal-prinċipju ta' non-refoulement. Fuq deċizjoni tal- deċiżjoni tal-Konsil ta' 120.000 persuna mill-Italja u mill-Greċja l-Istati membri qablu illi meta ritorn volontarju mhux possibbli u miżuri oħrajn previsti mid-direttiva fuq ir-ritorn ma jkunux xirqa biex nevitaw il-movimenti sekundarji il mezzuri konformi għal din id-direttiva għandhom jikunu applikati b'urġenza u b'mod effettiv u f'dan il-kontest jiena rrid ngħid li l-immigranti m'għandhomx l ta' fejn imorru biex jingħataw il-protezzjoni u hemm bżonn ta' kooperazzjoni sħiħa min-naħa tagħhom sabiex issir ir relokalizzazzjoni Fl-aħħar net dwar l-użu tal-forza fil meta jkun qegħdin jittieħdu il market ta' swaba nistedinkom taraw il-checklist tal-Aġenzija Ewropea Drittijiet Fundamentali li għandha tmexxi l-aġir tal-esperti f'dan ir-rigward tal-lek biex nikkonkludi fuq dan is-suġġett il-detenzjoni se tibqa' kwistjoni importanti ħafna li għanna nużawa biss f'każijiet eccezzjonali u aħna sen komplu insegwu din il-problema mill-qrib propju iktar għaliex il-Orti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għada tittieħu deċiżjoni fuq dawn l-affarijiet. Grazzi. Grazzi ħafna, Ministru. U issa għannom tal-Kommissjoni il-Kommissarju Avramopoulos. Grazzi ħafna, President. Onorevoli membri tal-Parlament, Onorevoli membri tal-Parlament, il-Kommissjoni għanda l-istessan li għandu l-Parlament, n jiġifieri nizguraw li l-politiki tagħna jkunu konformi ma' drittijiet tal-bniedem u d-dinjità tal-bniedem. Dan kollu kien fil-qalba ta' dibattitu illi eh, għaddu kif kena fuq il-rapport illi radna kif spiċċajna niddiskutuh fuq il-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija. Din hija xi ħaġa illi tħassibna ħafna wkoll fil-kuntest ta' dawk li jitolbu l-ażil. Issa, id-detenzjoni u l-uża tal-forza kontra dawk li fitxu l-ażil il-dritt għal libertà u sigurtà tal-persuni hija waħda mid-drittijiet fondamentali, id-dritt tal-azil u koll huwa dritt fondamentali. Kif forse tiftakru f'dawn l-aħħar xhur aħna minna sforzi kbar biex nizguraw illi il-leġislazzjoni Ewropea tkun irrispettata u dan ifisser ir-rispett tal-aspetti kollha tal-leġislazzjoni dwar l-azil. F'dan il-kontest, sakemm ikunem il-ċek ta' non-refulman u ċek tal-proporzjonalità, il-pajjiżi jistaw ma jil-għawx individwi illi ma jajdux illi jixti u japplikaw għal protezzjoni internazzjonali. Palma tafu, aħna namlu sforzi biex nizguraw illi l-immigranti jiġu reġistrati kif imess irrispettivament mill-istatus tagħhom. Dan huwa prerequisit sabiex inkunu nistaw niġestixxu b'mod xira il-flussi tal-immigranti u natuhom id-drittijiet imma anki responsabiltajiet tagħhom. Ħa x'titlob il-liġi tal-Unjoni Ewropea permezz tal-recast direttiva fuq l-azil ġiet adottata deċiżjoni l-akki tal-Unjoni Ewropea fih regoli ċari ħafna dwar id-detenzjoni ta' persuni li jitolbu l-azil li jsibu bilanċ bejn dawn id-drittijiet. Għalhekk huwa essenzjali li persuni jekk jinqabdu jridu jinżammu skont dawn ir-regoli. Id-detenzjoni għandha tkun miżura tal-aħħar rikors u biss wara l-alternattivi kollha l-oħra ikunu ġew ikkonsidrati il-koll naqblu illi persuna mandaqat tinżam priġuniera għas sempliċi raġuni li u jew i ikun qegħdin jitolbu l-azil. Fl-istess ħin, meta ikunem riskju sostanzjali li l-persuna se taħrab, l-istat membru għandu iżam il-persuna eh, jew jieċaħada mill-libertà mod professjonali imma dejjem id-direttiva fuq il-kondizjoni ta' akkoljenza tajt li kondizjoni ta' akkoljenza ta' min jitlob l-azil għandhom isiru propju fir rispett sħiħ ta' dinjità tal-bniedem u fir rispett ta' bżonnijiet ta' dawn il-bnedmin. Imma jekk aħna jkollna qafas legali so dan huwa biss nofs ix-xogħol issa irridu morru namlu ħor irridu nizguraw li kunem trasposizjoni xirqa u koerenti ta' dawn ir-regoli. Il-Kummissjoni qed iżomma jnejha fuq ir-rispett tal-Istati membri għal dawn ir-regoli dwar id-detenzjoni. L-Istati membri kellhom jitrasponu id-direttiva dwar kondizzjoni tal-akkoljenza sa' Lulju tal-2015 il-Kummissjoni batet notifiki formali lil dawk l-Istati membri li ma batux notifika li eh, din id-direttiva ġiet eh, trasposta il-Kommissjoni edha attenta wkoll biex tara xinu ma jagħmlu l-Istati membri f'dan ir-rigward u kif qed iġibu ruhom il-Kommissjoni u koll offriet linji gwida lill-Istati membri sabiex tiffaċilita it-teħid tal-marki ta' swaba tal-immigranti bilan illi ikunem ġestjoni aħjar tal-flussi migratorji permezz ta' implementazzjoni aħjar tal-regolament Eurodac fir rispett sħiħ ta' drittijiet fondamentali ta' dawn l-immigranti. Eżis membri ta' dan il-Parlament, grazzi tal-attenzjoni u eh, nixti nitlobkom illi eh, ta' druni għalix id-dibattitu ta' qabel eh, dam ħafna u jkolli naqbad titjira lejn Berlin minna u nofsi oħra il-Komissarju Stiljanidis se joħod li posti. Grazzi Kommissarju, issa għannom tal-gruppi politiċi, għannom tal-PPS, e, Signora Holmaje. Zewċ minuti. Komissarju bi Sur Kommissarju, zis kollegi, l-għennet grazzi kbira għal din il-vizjoni għasira u koll ta' marraj dwar dak li aħna qegħdin nitkellmu jiena naħseb illi hemm ħafna stati membri u pajjiżi fejn rispett tal-immigranti u ta' dawk li tifittxu lażim mhux tkunu rispettati m'hemmx raġuni għal fejn wieħed juża l-forza fuq dawn l-immigranti u refuġjati jew inkella li jkun hemm ċentri detenzjoni li jisom ħabsijiet. Jiena naħseb li hemm ċentri ta' detenzjoni li kważi huma qar minn ħabs minħabba li ma jkunx hemm mediċina, ma jkunx hemm ikel u xorb, ma jkunux f'sitwazzjoni sanitarja tajba laqqas u ħafna drabi jintuża wkoll il-gas ta' dmuħ. Jiena naħseb li dan jista' jiġri fl-Ungerija, fis-Slovakkja u anke qiegħed jiġri anke f'posta pastijiet oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb importanti li nkunu kritiċi dawk illi fil-fatt għandhom id-dritt għal l-azil u anka jekk m'għandhomx għandhom jinkunu trattati b'dinjetà ma jistax ikun li aħna nużaw il-forza. Nistgħu niddiskutu li tridu iżda dawn huma affarijiet li rridu nigarantixxu id-dinjetà u tan trattament lil dawn in-nies. Apparti minn hekk huwa importanti wkoll li nibdew nikkjarifikaw is-sitwazzjoni mill-bidu meta jaslu minħabba illi ħafna nies din ikollhom verament informazzjoni li żvaljata li jibżaw li jkunu reġistrati, speċjalment nisa u tfal u tfal sabiex niprotoġu maħjar u aktar importanti li aħna nirreġistraw. Kien hemm ħafna tfal li sparixxew għal din raġuni dawn jistgħu jkunu vittmi wkoll ta' kriminali minħabba li mhumiex protetti u dawn in-nies li huma kriminali jibbużaw minn din in ta' protezzjoni, jużaw mal-iktar għanijiet brutali u krudili minna tagħhom. Importanti li naħdmu fl-imkien unkunu raġonevoli għalli nejnu l dawn n nies Ulmaja fil-Soċjaldemokraten jetzt Enrique Guerrero Salom. Grazzi għal grupp ta' Socialisti Demokratiċi Sur de Guerrero jekk eh, l-istati membri kollha fl-Unjoni jagħmlu dak kollu li għallinna l-Kummissarju Avramopoulos li libertà huwa l-prinċipju fondamentali li ċaħda tal-libertà tkun eċċezzjoni u li dan jista' jsir biss wara konsiderazzjoni każ b'każ irid ikun hemm ġustifikazzjoni li ma jkunx hemm miżuri oħrajn li jagħmlu inqas ħsara illi rridu jkun hemm rispettati drittijiet tal-bniedem u l-liġijiet internazzjonali kieku maħniex qegħdin hawnhekk niddiskutu dan is-suġġett illum wara nofsinhar, imma l-verità hija li da kollu mhux qed isir hemm pajjiżi li bnew ċnut u ħitan oħrajn illi laqaw b'aggressjoni kbira li dawk illi talbu illi ġew fajizom bħala refugġati u dawk illi ma jirrispettawx dawn id-drittijiet u li applikaw xi tip ta' violenza minnaħa tal-pulizija u mhux bi għax iridu jaħru il-dawn li umma ċaħda mill-libertà tagħhom imma jridu jibbatu messaġġ il dawk li jridu jiġu fil-pajjiż tagħhom biex jaqtawlom qalbhom u dawna ma jitolbux l fil-pajjiż fejn ikunu qegħdin jiġu maltrattati dawn l-immigranti għalhekk qed niddiskutu hawnhekk illum U din is-sitwazzjoni rridu nbidluha. Dublin mhuwiex qed isolvi il-problemi li għandna. Il-koll naqblu illi hemm bżonn ta' standards u regoli ġodda li permettulna biex insolvu din il-sitwazzjoni b'mod differenti. Dak li huwa minnu żgur huwa li l-prinċipji umanitarji ma nistgħux ninsewhom u ninjorawhom meta nkunu rridu nipproteġu lil persuni li qegħdin jaħarbu kultant mill-gwerra għaliex jistgħu joqtluhom u drabi oħrajn il-jaħarbu jindarbu mill-ġuħ li jista xorta waħda joqtolhom u forsi iktar mill-gwerra ċem ċerti stati membri li jridu joffru ġestjoni xirqa ta' din il-politika tal-azil illi kemm il-Konsil u l-Kommissjoni iddeskrivewa b'tant ġenerozità imma li ħafna stati membri ma jirrispettawix. Grazzi. Vielen Dank für die konservative Grazzi ħafna fisem il-ECR l-Onorevoli Kirkhoff. Minuta nofs. Sur President, naħseb illi diġa għettażiet minn darba din il-ġimgħa illi hemm bżonn implementaw regoli li diġa għandna biex naffaċċaw l-isfidi li għandna qudiemna. U iżjed ma dawn l-isfidi jikbru, iżjed għandna bżonn li dawn ir-regoli jiġu implementati kif suppost. Jina għek tkellimt kemm il-darba u għed illi ċentru stati membri mux jtiġu kastigati tal-qed jiksu dawn ir-regoli u dan kien qabel mal għatitna l-kriżi li għanna bħalissa. U nafu li mumma dawn l-istati membri u nafu li l-Komissjoni missamlet ħafna iżjed biex tindirizza dawn il-problemi aħna nifmu illi il-finanzjament u il-kapacità ta' stati membri li allokaw il-risorsi li hemm bżonn eh, hija xi ħaġa diffiċli. Però dan mandux ikun intop fil-rispett tagħna għal dinjità tal-bniedem u fil-rispett tagħna tal-valuri li kollha għandna nirrispettaw. U din hija parti minn għandha tkun parti minn diskussjoni iżjed wiesa illi misna nibdew. Il-kontroll tal-frontieri, teħid tal-impronta, tal-impronti, il-proċessare kif jaslu rifuġati, u l kondizjoni ta' detenzjoni tagħhom huma kollha parti mir-regoli li għandna. U issa wasal iż-żmien li l-Kummissjoni tibda tfakkar l-istati membri li rridu jispettaw dawn ir-regoli. Qed nisimgħu ħafna idea ġodda, imma ejja nippruvaw nirranġaw l-affarijiet bir-regoli li għandna diġà qabel ma nagħmlu pass lil Grazzi. Thank you very much. Uh, you have a blue card. Grazzi, għandek blue card. Inti lest li twieġeb? Jekk joġbok. Grazzi ħafna. Inti qed titkellem dwar il-kriżi migratorja Din il-kriżi nistaw nsolvuha jekk insolvu kwistjoni tal movement ħieles. U il-Prim Ministru Cameron din hija parti mill-pakkeġġ ta' negozjati li jixtieq jagħmel. Huwa kien tkellem dwar dan iżda mod ma kellu l-opportunità illi isolvi din il-kwistjoni darba baldejjem dejjem ma' milxek ħarab. Għaliex għamel hekk dan? tal-intervent ta' xi waħda patetiku. Eh, Sur President, jina ma kellix ċans li nitkellem bonti set wiesa fuq kustanijiet ta' migrazzjoni. Jina għandi fiduċa fil-mexxej tal-partit tiegħi u fil-Prim Ministru illi jinnegozja miżuri li jkunu tajbin mhux biss għall-Renju Unit iżda anke biex iġibu ċertu ordni eh, fl-isfond tal-kriżi migratorja li se tkompli. Allura mhix xi ħaġa sabiħa li nisimgħu dan it-tip ta' diskorsi minn partiti estremisti ta' pajjiżi, dawn qed joffru l-ebda kontribut għal dibattitu li għandna jkollna l qudiem Grazzi. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna. Issa għal żewġ minuti l-Onorevoli Vikstrom fissem il-Grupp tal-Liberali. Id-dibattitu tal-lum huwa opportunità tajba biex nerġgħu nintroduċu l-fatti f'dibattitu li qed isir dejjem iżjed sterili. L-iżjed eżempju ċar huwa l-proposta illi ressa il-President tal-Konsill Ewropew Sur Tusk illi ħareġ bl-idea illi l-applikanti kollha tal-azil għandhom jitpoġġew għal 18 xahar taħt detenzjoni sabiex niċċekkjaw jekk jistgħu ikunu daw terroristi. Id-dara bizzar oħra tiegħu hija l fat li da ma jirrealizzax li din tkun assolutament kontra l-ġislazzjoni Ewropea. Għan irrepeti, il-President tal-Kunsill Ewropew jgħat jipproponi li dak kollha li qegħdin ifittxu rifuġi fl-Ewropa dok li qegħdin jaħarbu mill-gwerra u mill-persekuzzjoni mill-iżgħar tarbija sa li xi ħraġel jew mara dawn għandhom jitpoġġew f'kampijiet ishom ħabs għal sena u nofs. Dan, Sur President, fakkarna fl-iżjed żminijiet eh, koroħ fl-istorja tal-Ewropa li ma nixtuqx nerġgħu lura eh, għalihom. Din hija xi ħaġa xokkanti, tant xokkanti li jiena naħseb illi s-Sur Tusk għandna nitolbuh joffri apoloġija pubblika. Illum fil-medja ta' xandir nisimgħu dwar refuġjati li qed jidħlu b'mod illegali fl-Unjoni Ewropea. U din hija retorika mhux biss perikolusa iżda mhijiex korretta għaliex mhux illegali li inti tidħol f'pajjiż biex titlob għall-ażil. Dan huwa dritt tal-bniedem, dritt rikonoxxut fl-Istati Membri kollha. Issa jekk naħdmu flimkien inkunu nistgħu noffru rifuġi lil dawk kollha li għandhom bżonn, Iżda mill-flok rajna ħafna nazzjonalizmu mifrux li qed jiddomina d-dibattitu. Ġiex minħabba rifuġjati, maħabba l-istituzzjoni Ewropej, hija minħabba gvernijiet populisti u gruppi populisti li qegħdin jipprevjenu milli nsibu soluzzjoni Ewropea din il-problema. Issa wasal iż-żmien illi nirrealizzaw illi l-aħjar soluzzjoni għal il-problema hija li naħdmu jitfid. Grazzi. Thank you very much. Cecilia, you have a blue Grazzi, għandek blue card mill-kollega Kazinist. Lesta l-twiġeb? Iva. Le, mux inti sur Bonanno eh, il-kelli minn jis. Eh, kollega, naħseb illi mintix qed il-verità eh, meta qed tajt li l-President tal-Kunsill Ewropew qed jipproponi proċedura mm, esaġerata. Allura hekk minn ma toġbokx il-proposta tiegħu, x'tissuġġerixxi għaliex ħadd mhux ser jaċċetta illi nilqgħu bont awtomatiku il-persuni kollha qed jaslu u li kwalifikaw bħala refuġjati. X'inhi s-soluzzjoni tiegħek? Il-proposta tiegħi hija sempliċi ħafna u eh, il-membri kollha tal-Kumitat Libe jaqblu miegħi hemm hija li jkun hemm sim ta' peace li jkun hemm ċavetta eh, ta' distribuzzjoni li hemm bbażata fuq informazzjoni bħal prodott domestiku gross, il-popolazzjoni, ir-rata ta' impjiegi u statistika oħra bħal din. Irridu nikkonsidraw ukoll dawk il-pajjiżi li żjed laqgħu rifuġjati s'issa bħal l-Iżvezja, l-Ġermanja, l-Awstrija u pajjiżi oħra. Issa wasal iż-żmien li dawk il-pajjiżi li qatt ma eh, ħadu sem issa jieħdu responsabilità ta' dawn ir-rifuġjati wkoll għaliex dinja eh, soluzzjoni tal-lum u fil-futur forsi konna soluzzjoni differenti u irridu naħdmu fl-imkien. On behalf of the Fissem il-grupp xellugi l-onorevoli uħwaristi. Grazzi, Sur President. Xar ilu tkellimna ma' Zazuħ Afgan fil-frontiera eh, bejn is-Serbja u il-Bulgarija u qasam il frontira mbagħad fil-Bulgarija għadda minn infern li jiena nixtieq nitkellem kontra eh, daw kollha li qed ibatu taħt il-Pulizija tal-Bulgarija. Hemmhekk hemm każijiet ta' swat, ta' estorsjoni u anke ta' spalaqar dan kollu seħ fil-Bulgarija. Amnesty International u l-UNHCR għandha provi illi il-Polizija tal-Bulgarija saħan sitra għabdet il-klib illi jiktmu dawn ir refugġati Aħna rajna illi eh, dawn in-nies qasmu l-frontiera l-Bulgarija taw l-impronta tagħhom Imbagħad għaddew għas-Serbja permezz ta' Dimitrovgrad u hemmhekk kien hemm ukoll kważijiet ta' swat u estersjonijiet. U għawek għaw l-istess tendenza dawn in-nies jiġu miżmuma, kultant jiġu msawta u kultant l-uffiċjal tal-Pulizija san sitra jisir Imbagħad wara jieħduhom f'ċentri ta' detenzjoni fejn hemm kondizzjonijiet eh, pesmi u fejn ma jkollhomx laqas ikel u xi xorbu. Dan huwa ritratt ta' ċertu rifuġjati qed jistriħu kif jistgħu f'din il-foresta u ritratti oħra ta' ċentru tal-elezzjoni fil-Bulgarija. Sinjuri, dan hija xi ħaġa inaċċettabbla fl-Unjoni Ewropea u laqqas postijiet oħra u din qed tiġri fit-territorju tagħna. Qed nitkellmu dwar il-Bulgarija fi stati membri oħra dwar korruzzjoni, eh, abbuż mill-awtoritajiet u ħitan u ċnut qed nitkellmu dwar politika tal ażil illi mqas jistħoqqa dak l-isem aħna qed nitolbu li jkun hemm investigazzjoni indipendenti fuq dawn il-każi li semmejt. Es gibt eine Blue Card des Kollegen Jambatski. Werden Sie beantworten? Andek mistazio tal-karda blu minn sur Jambatski. Taċċetta. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми колега. Grazzi, President, kollega. Jiena naħseb li l-ewwel net dawn l-akkużazzjonijiet mhumiex vera, qed tikdeb. Naħseb illi dawk li ġejjin mill-Afganistan mhumiex Sirjani wara kollox għax Eh, Afgani. Issa saqsik, inti meta mort l-aħħar darba fuq il-frontiera bejn il-Bulgarija u Turkija, meta kienet l-aħħar darba li inti rajt bajnek xa tiġri hemmhekk u xa taffaċċjaw il-pulizija tal-frontieri tagħna. Din hija frontiera esterna dawn qed jipproteġu lilek ukoll minn dak li rajna li ġara f'pajjiġi. Eh, mela biex wieġeb il-mistoqsija tiegħek, jiena naħseb taqbel miegħek illi miegħi illi l-Afgani huma nies ukoll ma jimpurtax minn fejn ġejjin dawn, aħna rajna provi ta' nies illi ġejjin minn ħafna postijiet differenti. U din hija realtà li mhux ġejja biss minn naħa tal-partit tagħna, qara daqsxejn ir-rapporti ta' Amnesty International u tal-UNHCR u biex tara inti x'inhi l-verità. So, jetzt spricht für die Grünen für zweieinhalb Minuten Judith Sargentini. Issa fissam il-partit tal-ħodor l-Onorevoli Sargentini għal żewġ minuti u nofs. Grazie ħafna, Sur President. Kemm fl-Ewropa u anka ehm, fl-Amerika qed jistema' ħafna dwar dak li qal Donald Trump fejn qed jipproponi illi ma jitlux iżjed Eh, musulmani f'dawn il-territorji tagħna bħalli kieku kull musulman huwa suspettat. Issa, is-Sur Tusk, il-President tal-Konsell Ewropew, dan kollu Donald bħal Donald Trump tal-Amerika. Issa Donald tana ta' intervista fil-gazzetta prominenti u qal illi daw kollha li jidħlu fl-Unjoni Ewropea għandhom ikunu detenuti għal 18 xar sabiex issirilhom eżami fil-font u jgħid ukoll li rridu nillimitaw il-fluss tal-immigranti u ma nagħtux laman qodrotu ħafna każ il-regoli u li dawn l-immigranti irridu nżommuhom ehm, f'detenzjoni għal 18 xar kif fatt. Dan huwa vera każ ta' injoranza u aħna jinkwetana l-fatt kif is-sur Tosk, iħallat il refuġjati u l-immigranti palli kieku dawn eh, waħidhom qed iġibu t-teddida sigurtà tagħna. Issa, taf x'inhi d-differenza bejn Donald Trump u Donald Tusk tagħna? Id-differenza hija illi eh, dawn kollha eh, daw it-tnejn għandhom ċirkustanzi differenti fit-territorji tagħhom U daw joħorġu bċertu dikjarazzjonijiet skont iċ-ċirkustanzi li f'pajjiżhom. Pereżempju, e, ir-Repubblikani ma ħadux gost dak li qal Trump u aħna rridu nammettu illi s-sur tasku kollet joħroġ b'eżempji ħżiena. Dan mhux mod kif nittrattaw l-immigranti. Sur President, inti taf xin il-liġi, jien ukoll il-Kummissarji koll jafu, is-Sur Tosk mittera dera m'għandux idea ta' xin il-liġi, imma xorta waħda jħarġ dan id dikarazzjonijiet Sur Schmidt, inti ma tistax tajt li sur Tusk biex jibda jatikas il-liġi il-Presidenza tal-Lussemburgu ma tistax titkellem dwar dan għaliex din il-proposta ta' detenzjoni tal-immigranti xi ħaġa li se tkun inklusa fis-summit ta' għada bħalli kieku dan eh, l-aħħar rigal fuq l-lista tar-rigali tal-miliet. Nitlobkom tiftħu għajnejkom. Sur President, aħna nafu illi s-Sur Tusk, il-President tal-Kunsill, mandu xieħraġ dawn proposti speċjalment qabel miliet grazzi. Um, um, there's a blue card to you. Grazzi the blue cards mill-Onorevoli Atkinson. Twiġab, Iva. Eh, kollega, inti ma taħsibx li Renzi, Tusk u anka Prim Ministru Cameron eddin eh, jisimaw jatu widen għan nis li jirrapprezenta dawn mhux qed joħorġu b'dawn l-ideat mix-xejn qed jisimgħu it ħassib ta' ċittadin tagħhom li suġġerixxi inti tagħmel l-istess. Mela, qabel li twieġeb, u dik wara kollox ma kienx mistoqsija, infakkar kollegi illi il preġurat ta' Blue Card hija għal mistoqsijiet mhux għal dikjerazzjonijiet. Forsi jiena ma nafx l-Ingliż tajjeb daqshekk, imma jiena ma rajtx li tagħmel mistoqsija, xorta se twieġbek il-kollega. Naħseb il-mistoqsija kienet inti ma taqbilx miegħi u il-tweġiba tiegħi hija le, ma naqbilx miegħek, naħseb li anke l-Prim Ministru tagħkom għandu id-diċenza illi ma joqgħodx joħroġ daw il-dikjarazzjonijiet jgħid li naqflu il-migranti kollha, għalmen għandu d-deċenza li ma jibqax inissel il-biża fin-nies, biża li inti eżempju tagħha, biża li ħatwassal għal iżjed faqar u li terrorizmu fl-Ewropa. Dik hija l-opinjoni tiegħi. Grazzi. And now for two minutes on behalf of... Għal żewġ minuti Fisem li FDD l-Onorevoli James. Grazzi. Hemm aspett tal-inkoerenza tal-politika tal-immigrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u dan issa huwa ċar. Dan il-fatt huwa li issa irridu eh, naffaċċaw il-konsekwenzi ta' dak li għamlet Merkel il laqat l-immigranti kollha fl-Unjoni Ewropea. Issa fil-waqt li xiftit minnhom verament huma applikanti għall-ażil, Imm imbagħad oħrajn illi qed jaħbu dak li verament huma. Issa hemm skadenzi mhux raġonevoli u elementi oħra illi komplew ikabru il-problemi ta' din l-inizjattiva li ħarġet biha il-Sinjura Merkel. U l-mezzi ta' xandir Ġermaniżi tkellmu dwar il-fatt illi hemm komunitajiet Ġermaniżi u illi raw każijiet ta' violenza fit-triq u numru dejjem jikber ta' reati. U mill-reġjun tiegħi fir-Renju Unit, il-proposta għal ehm, lokazzjoni mill-ġdid ta' 2000 migrant twassal ċertu tensjoni. Dina għandna nifmuha għaliex qed nitkellmu fuq komunità ta' 197 ruħ biss. ma irridux ehm, ma ridux insegu politika dittatorjali. Issa, fejn kien hemm każijiet ta' detenzjoni u ta' użu ta' forza dan kien minħabba l-fatt illi kien hemm miżjed pressjoni milli jiflaħ għalih dak l-Istat Membru. L-Unjoni Ewropea għandha titgħallem mill-iżbalji tagħha u tibdel id-direzzjoni. Jekk irridu aħna il proċess ta' aċċettazzjoni ta' migrazzjoni tkun iżjed eh, plan toppi, irridu najdu il-Sinjura Merkel illi terġa' lura fuq l-inizjattiva tagħha u eh, biex bekk aħna nkunu nistgħu nittrattaw eh, din il-problema. Grazzi. Für eine Minute spricht jetzt im Namen der Għal minuta fissem li jenne fl-Onorevoli Mayer. Grazzi. Mit ta' eluf ta' rifugġjati u ta' applikanti għal azil waslu fl-Olanda. Fl-2013 u fl-2014 waslu inqas mill-li waslu din is-sena. Dan huwa fenomeni li rridu fuq l-Olanda huwa stat ta' dritt mek memx post uh, eh, niskriminali. Aħna dritt illi namlu attenzjoni ta' minn l-applikanti għall-azil fġieħ is-sigurtà tagħna. Il-partit tiegħi jgħat jidġilet fisem is-sigurtà għal sigurtà tal-Olandiżi. Ma nistgħux naċċettaw rifuġġjati qabel ma jkun hemm eżaminazzjoni fil-fond tagħhom. Hemm ċertu partiti illi jippreferu illi l-Olanda tibqa' tal-Olandiżi u mhux naċċettaw l-applikanti għall-ażil. Grazzi għal żewġ minuti l-Onorevoli Gabriel. Grazzi, President. għek semmejt il-Bulgarija. Il-Bulgarija għandha responsabilità kbira għaliex eh, hemmhekk hemm waħda mill l estern tal-Unjoni Ewropea. Il-Bulgarija kienet taħdem it-fit ma' istituzzjonijiet Ewropej u internazzjonali u kien u ħadet miżuri skont il-liġi Ewropea u internazzjonali. U hekk qed insemmi baffarijiet affarijiet l-ewwel net. Iridu nużaw l-istess metodoloġija fit tejija ta' rapporti ta' monitoraġġ fl-evalwazzjoni tagħna tal-ċentri ta' akkoljenza. U għawek dawn ir-rapporti mhumiex ibbażati kollha fuq l-istess metodoloġija. Issa dawk illi qed jagħmlu ċertu akkużi lill-awtoritajiet eh, irridu nittrattawhom bisimhom. It-tieni il-UNHCR u eh, l-Kumitat ta' Helsinki qed jagħmlu monitoraġġ kuljum għal rispett tal-prinċipju ta' non-refoulement. Fl-2013 barra minn hekk kien hemm deċiżjoni li jkun hemm ispezzjonijiet fil-frontiera u sissa dawn l-ispezzjonijiet ma sabu xejn speċjali. Barra hekk skont il-prinċipju ta' non-refoulement għandu jkun hemm uffiċjal ehm, prezenti meta jkun hemm detenzjoni ta' kwalunkwe ċittadin tal-pajjiż terz irridu nirrispettaw għalmenu l-aġenziji tagħna bħal pereżempju l-Frontex. Barra minn hekk aġenziji għall-infurzar tal-liġi jisirilhom taħriġ speċjali sabiex ikun jistgħu jagħtu status ta' azil u dawn jiġu aġġornati kuljum. Punt ieħor, il-proċedura formali ta' appell kontra stat membru f'każ ta' ksur tal-liġi Ewropea jitlab li jkun hemm dokument speċjali u tintalab ukoll li lill awtoritajiet nazzjonali bekk biss nistgħu nkunu oġġettivi. Biex nala, aħna wek għanna rwol ċentrali. Il-Kumitat Libe qed jibba delegazzjonijiet fil-pajjiżi eh, konċernati sabiex eh, eh, jiskopri ma' il fatti Iżda dawk l-istati membri li għedin jagħmlu sforz ġenwin għandhom jiġu nkoraġġuti mhux noqogħdu nippuntaw subajhom lejna. Vielen Dank. Jetzt spricht Josef Weidenholzer für Grazzi l Fis-sajf tas sena 2015 aħna din nitkellmu dwar dawn is-suġġett iżda xorta waħda ħankomplu nitkellmu minħabba li din kienet l-ikbar mewġa ta' migranti li waslet fix tutna. Aħna rajna li kienem ħafna paniku, kienem ħafna nis li bdew jibnu ċnutu iktar ħitan oljien biex jiproteġu il-pajizi tagħhom. Kienem ħafna fajt li stajna nevitaw, speċjalment jekk aħna nimmaġinaw illi fil-fatt aħna Eh, kanna xaħġa l-inna nipruvaw nipritkaw, aħna f'April edna li kanna bżon ta' approċ holistiku li ikonna approċ sta' differenzjat u kol skont in-nies li ġejjin fitxu l-azil u kol. Iżda jkolli li qed nitfaw kollox fl-istess keffa, iżda aħna nabżon bżonn li jkun hemm strumenti differenti skont il-bżonn. U dawk li qed jippruvaw ifittxu l-ken minn għanna għandhom għanna l ukoll proċedura ġusta u ċertu garanziji f'ċertu situazzjonijiet ukoll ħajkun hemm ċertu bżonnijiet partikolari aħna għandna eh, direttiva tar reception, aħna edna wkoll li għandna ċertu standards li għandhom ikunu rispettati f'ċertu situazzjonijiet partikolari, hemm nies li huma vulnerabbli għandhom bżonn ta' protezzjoni wkoll aħna għandna Kellimna wkoll fuq dikjarazzjonijiet kontra l-użu tal-forza. Jiena naħseb ukoll li dan il-pakket iżda ma kienx implementat bl-istess mod fl-istati membri kollha u il-proċedura ta' Dublin miexet qed titqies bħala proċedura sief ħafna stati membri u naħseb li hemm bżonn illi minflok allura aħna nistabilixxu sistema iktar raġunevoli iktar li tagħmel sens. Irridu nsibu passaġġi legali wkoll ħalli naraw kif nistgħu nagħmlu tajjeb għal din is-sitwazzjoni. U anke fil-diskussjoni tagħna mat-Turkija aħna irridu nifukaw fuq eh, il-problemi tal-aċċess tad diskussjoni ma' Turkija. Grazie. Redet Helga Stevens, bitte. Al minuta l-onorevoli Stevens. Grazzi. Wara l-attentat ta' Pariġi, il-President Tusk qal illi il-migranti għandhom eh, kunu taħt attenzjoni sa' ma' sirilhom analiżi fil-fond. Hija ħasra illi wieħed minn dawk li għamel l-attentat terroristiku kellu passaport fals ta' Sirja. Iżda eh, huwa għaveri li hemm ċertu terroristi li għaddu mir-rotta tal Għanzi eh, ma nafux jekk u veru li it-terroristi qed jgħaddu mill-Balkani. Għalina huwa skandlu illi persuna li għed anzi għandu jkun skandlu li jek persuna li immigranti legali għan isirlu eżami għaliex il-frontieri esterni tagħna qishom passatur, għaliex il-Greċja u l-Italja ma jieħdux azzjoni jiżjed determinati, għal fejn kommissjoni qegħdin qiegħda dawar biċċa lil naħa l-oħra. Din hija pjaga għall-Ewropa. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Chris Berg. Grazzi, kif jista' jkun li fis-seklu 21 qatt iridu nfakru l-istati membri tal-Unjoni Ewropea eh, nispjegawlhom illi mhuwiex ammissibbli li jkun hemm ta' tfal, tfal illi qed joħorbu minn gwerer u atroċitajiet li għandna qasna fu qas nistgħu nimmaġinaw. Dinna xi ħaġa inaċċettabbli hemm drittijiet fundamentali tal-bniedem li jridu jiġu rispettati, dawn qegħdin fil dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u dawn jridu jiġu applikati għal bnedmin kollha bla ebda eċċezzjoni. Hemm numru ta' rifuġjati li qegħdin taħt detenzjoni, hemm rapporti li titkellmu dwar eh, trattament violenti u trattament ħażin. U hekk kif semmew kollegi qabli nixtieq li tispjegawli kif jista' jkun li l-President tal-Kunsill Sur Tusk li rappresentana wara kollox ftit tal-ġranet ilu qal illi il-refugġjati għandhom eh, għandhom eh, jinżammu taħt attenzjoni għal 18 xahar wara li jaslu fl-Ewropa sabiex eh, nipproteġu il-valuri tagħna u l-valuri fondamentali li tantu mal-qalbna. Biex verament nirrispettaw dan il-valuri, irridu norganizzaw lil nfusna għal kontroll organizzat fil-frontieri U bekk inkunu verament qegħdin naqsmu l-valuri tagħna u ehm, inxerdu il-dinjità u rispetta dinjità tal bnidmin Lila tajba s-sana l-revoli Georg. Tack. Tillsammans med en delegation från GUNGL. Grazzi. Flimkien mal-delegazzjoni tal-GUE, għana morna fis-zona tal-Balkani, U hemmhekk iltqajna ma' eh, pulizija tal-frontieri u awtoritajiet oħra. Aħna rajna biex qed jgħaddu dawk li qegħdin jaħarbu minn pajjiżhom b'kondizzjonijiet inaċċettabbli dawn huma titolati għal akkoljenza tajba fl-Ewropa. Dawn mhumiex illegali u m'għandniex naqfluhom u m'għandhomx ikunu dawn suġġetti għal violenza. Iżda rajna provi ta' xed jiġri daw fit-Turkija. Rajna rapport fejn rajna illi zaza illi qegħdin jgħidu li intefaw pratikament il-ħabs. Smajna b'każi ta', ta violenza ħata tal-pulizija fil-Bulgarija. Fil Durina rrid tinsaqsi x'se tagħmlu biex t-waqfu dan kollu. waċċettabli illi pulizija jisra jew juża violenza fuq xi ħadd li qed ifittex l-ażil ser tkomplu id-dawru wiċkom. X'ser issil isir biex ehm, nixtieq risposta speċifika dwar x'beħsibkom tagħmlu għaliex jekk minn tom ser tagħmlu xejn il flok nofru ħarsin aħna ser komplu nestendu trauma li għaddu minna dawn in-nies. L-Onorevoli Bjorn. E, c'è una domanda per lei. L'accetta? Dik mistoqsija, taċċetta? L-Onorevoli Bonanno. Le, mish ħanoqot il-wieġeb, minħabba li tella taħin noqgħod il-wieġeb mistoqsijiet minnaħat tal-kollega. Is-sur Keller għal-minuta kjoġbok. Colleagues. e, diritto dei deputati, secondo Skont ir-regolamenti huwa dritt tal-deputati li jaċċettaw jew le mistoqsija tal-karta l-blu ġifieri għandha dritt ma taċċettax. Iva, grazzi jiena ħarist lejn il- deskrizzjoni ta' dmirijiet ta' President Tusk nittama li publikom u kol fil-publiku u suppost għandu jħares u koll l-obbligi tal-Konsil Ewropew ma' nafxiek fil-fat is-Sur Tusk u jxet konsulta din id-deskrizzjoni ta' dmirijiet tiegħu minħabba illi fl-intervista tiegħu ma ħsibx li kien vera eh, u vera ċarf dak li qal Is-Sur Tusk laqqas ma naħseb għandu qalbu leġizlazzjoni Ewropea minħabba li żgur ma kienx jagħmel proposti li jmorru kontra leġizlazzjoni Ewropea. Iżda ix-xogħol tal-Kummissjoni huwa li jħarsu trattat, jiġifieri qed neħu gost li Sur Juncker u Sur Tusk tkellmu sew bejnietom u l qudiem aħna ħajkollna proposti li ħajkunu bbażati fuq konsens bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u jkun hemm iktar ftehim u inqas kompromessi bħal daw minn ħata s-surtus. Grazzi ħafna Sinja Ferrara. Grazzi il-problema li għandha l-lum l-Unjon Ewropea dima hija li tipprova ssib bilanċ bejn il-ħelsien u s-sigurtà. Is-sigurtà għandha tkun strument illi jista' jippermettilna li aħna nigarantixxu il-ħelsien. il il ħelsien U fil-fat li ħelsin huwa dritt fundamentali. Naħseb li l-lum il-ġurnata dan il-bilanċ jisu iktar ixaqleb għas-sigurtà u minn flokket qed il-libertà tagħna. U hemm ħafna immigranti u nies li qed ifittxu l-ażil li qed ikunu sakrifikati wkoll drittijiet tagħhom imkasbin. Jiena Naħseb li dawn id-drittijiet li tkunu garantiti għal ċittadini tal-pajjiżi terzi hija xi ħaġa sewwa iżda fl-istess ħin irridu naraw ukoll drittijiet ta' dawn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tagħna. L-soluzzjoni mhijiex detenzjoni amministrattiv. Narajna fl-Italja fejn kien hemm eżempji negattivi tal-ċentri ta' detenzjoni u anka ta' espulsjoni fejn kien hemm ħafna drabi irvellijiet saħel li nqalgħu minħabba li kien hemm immigranti li kienu qegħdin jinżammu f'dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni. Allura x'inhi soluzzjoni? Dak li kien ilu jipproponi il-Moviment 5 Stelle ġifieri nerġgħu nirrevedu l-ftehim ta' Dublin. Naraw li kun hemm mezzi umanitarji ħalli bekk dawn in-nies ikunu identifikati minn qabel ħalli bekk ikun hemm iktar sigurtà kemm ċittadini Ewropej kif ukoll ċittadini li qegħdin nilqgħu fostna. Grazzi. Onorevole Bizzotto per... Grazzi ħafna l-Onorevole Bizzotto sal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, meta nitkellmu fuq l-immigrazzjoni, aħna fl europa dejjem nerġgħu intennu l-istess kliem li nilqawhom li nkollna aktar solidarità u iktar integrazzjoni. Il-Gvern Taljan qiegħed ukoll jiftaħ il-bibien beraħsa biex nilqaw lil dawn lin-nies klandestini li qegħdin jaslu eh, fil-pajis tana. Mela l-ewel xamilna, l-ewel għajna dawn il-miju taluf ta' klandestini. Issa, fl-istess ħin għanna sanzjoni posta fuq pajizna minħabba li ma kienx hemm ġestjoni tajba ta' dawn il-fondi għal li għandhom jintużaw sabiex nilqaw lil dawn in-nies. Jiena naħseb li hija tal-mistħija għal kulħadd. Intom għandkom tistgħu anke l-Gvern Taljan għalfejn aħna ma nqasmux kif suppost ir-refuġjati bejn 28 pajjiż minn flok ma nħalluhom imutu fl pratana tagħna. Għalfejn eh, din inħallu l gvern tal li mhuwiex kapaċi li jagħmel ġestjoni u jagħmel affarijiet ħalli l-affarijiet immorru barra mill-kontroll. Jiena naħseb sur kummissarju li dan din il-proposta mhix ħadd is-servisa biex ngħinu lil dawk li verament din jaħarbu mill-gwerra mhumiex miex ħatejn lil dawk il-ċittadini taljani li qegħdin jgħixu berba euro fix-xar u għal-klandestini kollox huwa b'xejn anke mobile u servizzi tuhom it-Taljani qegħdin imutu bilġu u l-klandestini qegħdin jinżammu fil-lukandi daqs li kieku kienu fibtala barra minn pajjiżhom. Grazzi ħafna s-sanna l-onorivoli Radef. Grazzi ħafna Sur President, Signuri, jina naħseb illi il-Kummissjoni qalet li l-Bulgarija għandha tħares aħjar il-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Iżda l frontira mat-Turkija hija karatterizzata minn art verament ħarxa li huwa diffiċli li tagħmel sorveljanza tajba tagħha. il gwardjani tal-frontiera qegħdin sitwazzjoni diffiċli, qegħdin jippruvaw jaqbdu wkoll nies li huma potenzjalment kriminali jew potenzjalment terroristi u jgħinu fl-istess ħin il dawn l-immigranti li għandhom bżonn lajnuna iżda minkejja dawn l-isforzi kollha il-Bulgarija xorta għadha tkun akkużata mill-NGOs barranin illi qiegħda tabbuża lil dawk li qed ifittxu l-ażil Jiena nixtieq nenfasizza fuq il fat li l-ebda investigazzjoni fil-metodi li qed jużaw il-pulizija fil-frontiera ma jappoġġaw dan it-tip ta' akkużi, il-qsim illegali tal-frontiera barra mill- punt fejt tista' tinqasam il-frontiera mal-Slovakja qegħdin jippermettu li dawn l-immigranti jitlu fil-Bulgarija mbagħad konsekwenza ta' dan li jkunu fit-territorju Ewropew. Għalhekk il-Bulgarija qiegħda tkom tieħu ħad tkompli tieħu il-miżuri stretti kollha tista' tippermetti liġi internazzjonali u ħankomplu aħna nikkontrollaw ukoll il flus tal-immigranti illegali u tar-refuġjati. Jiena nixtieq nappella l dawk kollha li kienu qegħdin jikkritikaw lil pajjiżi li jinsabu viċin il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Kieġobkom siru għafu daqsxejn iktar il-kondizjonijiet li fihom qegħdin jaħdmu dawn il-gwardjani tal frontier qabel ma takkużawna u tippuntaw subawkom lejna. Jiena naħseb illi aħna qegħdin naraw illi hemm eluf ta' migranti ta' kuljum li qegħdin jaffaċċew dawn il-gwardjani allura ja nikdbu rapporti kif suppost. Grazzi ħafna l-Onorevoli Jotova żewġ minuti. Fis-sena 2015 aħna ktibna ħafna dokumenti, tkellimna fuq ħafna strateġiji u kriżi ta' refuġjati, iżda nsejna nsemmu ħaġa waħda il-lat umanitarju ta' din il-kriżi il-ħafna gwerer u l-konflitti edin jiġaluna u għajnejna u din il-kriż umanitarja. Iżda xejn ma ġara jekk il-miżuri li kienu proposti fil-bidu sena kienu implementati kif suppost ma konniex insibu ruħna f'din is-sitwazzjoni u l-istati membri tħallew jiffaċċaw is weħidhom allura x'għamlu kulħadd beda jibni l-ċnutu u anka jagħmel il-barbed wire jien naħseb li s-sistema ta' Dublin laqas ma ħadmet tajjeb is-sistema tal-hotspots ukoll ma waslitx għal-riżoluzzjoni li aħna konna qed nistennew u issa għandna idea ġdida li nerġgħu nirrelokaw xi 80,000 refuġjat Sirjan kull sena fl-Ewropa Apparti minn hekk, ir-refuġjati mhumiex ħa jibqgħu jgħixu fil-periferija tal-Unjoni Ewropea u ma jkun jixtiequ jmorru mill-ewwel fil-qalba tal-Ewropa, ġifiri fl-Ewropa tal-Punent. U dan ħajwassal għal ħafna aktar um, firda bejn il-pajizi u nishtiqnejt ngħid lil dawk li semmew l Bulgarija iktar minn darba illi l-ar messaġġ li tistgħu tibatu llum huwa li tippuntaw subajkom li pajjiż partikolari l-kol kemm aħna ninsabu fl-istess il-mawek aħna qegħdin Għawek niprofaw nelbu din il-problema u dan mhuwiex abbus li tipprova inti tisforza li tieħu l marketa swaba ta' persuna partikolari jew tipprova tisforza li persuna tim l-applikazzjoni tar-reġistrazzjoni jiena naħseb li dawn huma regoli u jekk il-Bulgarija tirrispetta dawn ir-regoli m'għandix tkun akkużata illi aħna din niksru drittijiet tal-bniedem u għedin nirċivu rapporti ta' monitoraġġ ta' kull sena dwar kif il-pajjiżi qegħdin Eh, fil-fatt jagħmlu ġestjoni tal-kriżi tar-refuġjati u f'dawn ir-rapporti ta' monitoraġġ il-Bulgarija qatt ma semmiet u jekk aħna noqogħdu nippuntaw is-swaba u nakkużaw u nagħtu eh, l-ħtija lil ċertu pajjiżi qed ikunu razzisti jiena naħseb li dan huwa riskju kbir. Grazzi ħafna Sur Batski. Mela, dan id-dibattitu bla sens huwa ibbażat fuq rapporti illi huma bażati fuq il-gideb. Jina dawn ir-rapporti ma jinteressawniex, naħseb li nkitbu minn min nies li laqqas biss jafu fejnu dan fejn hija din il-frontiera bejn il-Bulgarija u l-pajjiż terz. Dan huwa fil-fatt Din hija waħda mill-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea u l-Bulgarija għandha l-obbligu li tipproteġi din il-frontiera fl-interess tal-bqija tal-Ewropa. Iżda hemm xi ħaġa oħra li tiġbid lil attenzjoni fih dan id-dibattitu kien hemm ħafna kollegi li laqas biss din jifmu fuq xi qegħdin nitkellmu u qegħdin jgħidu affarijiet li m'għandhom xejn x'jaqsmu r realtà dawk illi fil-fatt jistgħu jkunu kwalifikati bħala Eh, nis li għandhom jiġbu l-marki ta' swaba u għed jgħidu li dinja violenza u użu tal-forza laqas biss jafu xi xedin jitkellmu naħseb li hemm min hija tibgħat minħabba eh, sindromu ta' eh, personalità doppja ta' split personality jiena naħseb illi dawk li jixtiequ jipproteġu lill-immigranti illegali aħjar jieħdu bl-ajruplan mela. Eżis kollega, nishtiq insaqsi, kinti taqbel mal-fat li dawn l-ilmenti imresqin minn NGOs u avukati illi mhumiex qegħdin jibbenefikaw minn dawn l-immigranti. Grazzi ta' din il-mistoqsija, hekk kif qed nara minnaħa ta' kollegi oħrajn li qegħdin jakkużaw, aħna maħniex qegħdin nibżaw li nwiġbu l-mistoqsijiet. Iva, veru, illi hemm organizzazzjonijiet illi għandhom għanijiet ulterjuri Grazzi ħafna, Iva, jiena jinkwetan il-fat li hemm ċertu stati membri li b'mod konxu qiegħed jikriminalizzaw il-wasla illegal ta' dawn ir-refuġjati. Jiena naħseb illi fil-fatt din hija xi ħaġa illi miex għad kriminali, għallura ma nistawx narrestaw aħna persuna li jitfittex l azilu u jitfittex il-ken u jina naħseb illi jek neħurom il-libertà din hija xi ħaġa li hija problematika ħafna fl-istessin jina naħseb illi arrest u identifikazzjoni u anke jekk pereżempju wieħed jieħu l-marki ta' swaba m'għandux fil-fatt ikun l-ewwel mossa li tittieħed hemm ħafna nies li jkunu aslu f'pajjiżi tagħna jkunu traw traumatizzati, kunu tfal u nisa jkunu qed jibżgħu ħafna, u allura naħseb li dan ent ikun qiegħed jikkawżalom ħafna problemi fl-istessin. Aħna ma nistax nittrattawhom bħala nies kriminali, ma nistax narrestawhom. Jiena naħseb li din il-prattika irridu intemmuha darba l dejjem u aħna niftakru l dawn refuġjati huma nies ukoll. Grazzi ħafna l-Onorevoli Spinelli għal minuta u nofs. Grazzi ħafna jekk naqra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-hotspots li hemm fl-Italja qed nara li hemm miktub li Roma Ruma għandha tagħti qafas legali għall-użu tal-forza dak li għandu x'jaqsam detenzjoni għal perjodu twil ta' żmien u għat-teħid tal-marki ta' swaba. U għad diffiċli li tikser żewġ artikli tal-Kostituzzjoni jedin jgħidu dawk li qed jikkritikaw sistema f'pajjiżina nixtieq insaqsi kif aħna nistaw ninkopru dawn il-ksur ta' drittijiet ta' rifugġati tal-immigranti fl-Ungerija, fil-Polonja, fil-Franza, fil-Spanja, għanna ħafna tkeċċijiet sforzati illi edin isiru anka meta il dimħalfin jiddeċidu li ma jirbatux il-persuna l-ura. Il-gvern danis hija tikkonfiska il-ġawar u il ġajelli tal-refugġati ħalli ħallas l-ispejjeż hija xi ħaġa li verament tal-missija li dawn il-miżuri qegħdin ikunu prezentati bħala miżuri ta' emerġenza sabiex nsalvaw is-sistema ta' Schengen. Il-President Tusk koll jgħat jipproponi dawn dan iż-żmien ta' detenzjoni ta' refuġjati sabiex isalva s-sistema ta' Schengen ukoll. Jiena naħseb illi importanti li aħna ma nimponux miżuri repressivi fuq il-minorenni. Fuq il-minorenni Speċjalment minħabba illi hemm ċertu drittijiet obbligatorji rridu jkunu irrispettati. Jekk dan huwa l-prezz li rridu nħallsu għal Schengen, le jiena nippreferi allura ma jkunx Schengen. Grazzi ħafna sa għandna l-Onorevol Ġolija Minut. President, grazzi President Sur Kommissarju id-destin tar refugġati muqet anqal il-ħat il-President tal-Konsil għamel dawn il-dikjarazzjonijiet tiegħu perikolużi li ju iktar jiexbħu dawk tal-populisti li nisimaw wisq minnhom fl-Ewropa ma nafx xokjani l-iktar jew l sur Tusk li jgħid illi l-immigranti jistgħu jinżammu f'detenzjoni 18 xar xahar raġunijiet ta' sikutjoni jew inkella dawk li qed jitolbu l-ħodor li qegħdin jitolbu illi jwieġeb għal jitolbu li jwieġeb għal dak li qal hawnhekk fil-plenarja u maċċettat 2012. xejn xi tajt fuq dan. Fuq l-immigranti wieħed jista' kollox jipproponi kollox jagħmel kollox fl-Ewropa. Qed naraw illi l-responsabilità tal-messagġi illi qegħdin nibatu liċ ċittadini Ewropej daqshekk spiċċaw id-drittijiet internazzjonali l-umanità u solidarjetà issa qed nitkellmu fuq frontieri, sigurtà u gwerer edin nikriminalizzaw ftit iktar l-immigrazzjoni, drittijiet tal-bniedem, dritt tal-bniedem li huwa rikonoxxut. Din hija l-Unjoni Ewropea fl-2015 illum irridu mmorru lil-lin minn xewqat u norjentaw l-Ewropa fid-direzzjoni tajba. Onorevole Wimberg, per un minuto, prego. l Wimberg. Grazie ħafna, Sur President. Hija ovvja li id-detenzjoni u l-użu tal-forzi għax ħaġa li aħna rridu nevitaw iżda fl-istessin rridu nkunu konxi tal-fatt li daw kelli qegħdin ifittxu l kienu l-azil fl-Ewropa mhux dejjem ikollhom raġunijiet tajbin u ġustifikati għalfejn qegħdin jagħmlu hekk kemm min qed jipprova jaħrab mir-regoli laqas bis ikunu jridu illi joħdulhom il-marki ta' swaba. U ma jkunux qegħdin ifiċ l-azil fej suppost, aħna rridu nkunu f'pożizzjoni li nużaw il-forza u nżommuhom f'detenzjoni u nibbotuhom lura minn fejn ġejjin. Irrid ikollna l-possibilità illi nużaw il-forza b'mod raġonevoli ħalli nirrispettaw id-deċiżjonijiet li tittieħdu. Ħafna minnhom qegħdin jitqu bina u jabbużaw mis-sistemi tagħna u allura aħna rridu noqogħdu noqdulhom attenti u naqbduhom lil dawn in-nies li jippruvaw jitqubina. rridu nużaw ir-regoli għand dispożizzjoni tagħna ħalli nkun nindunaw bihom. Grazzi ħafna sa' Signor Atkinson għal-minuta. Grazzi Iva, jena nishtiq li kuna iktar detenzjoni, Iva, anke f'Kelej specialment. Kull jum nirċivi jena nis li ġejjin f'Kelej eh, li għandhom u koll taħriġ ġihadist, anka ftit minnom kienu anka ħatja tal u responsabli għal dan l-attakki ta' Pariġi u għedin iġorru kol anka ħafna snitar, mijiet u kol ta' migranti li għet jirċivu fil-Norveġja, jaslu fil-Norveġja, nti skużaw li għet ikollom ritratti tal ġadisti anka fuq il-mobiles taħħom, ħat minnom ma jafu, ħat minnom ma jafu eżattament dawn nis għedin jamlu. Dawn nis li huma kriminali u li jistaw jeddu s-sigurta ta' ċittadini tagħna. Ta għalfejn aħna maħna għadin namlu xejn mux qed nħedu miżuri adattati ħanqogħdu nistennew li jisparaw fuq xi ħadd fuq xi sewwieq ta' trakki pereżempju li kieku Front Nazzjonal rebaħ il-reġun ta' Kalez, gur li kienet issib soluzzjoni aħjar għal din is-sitwazzjoni verament ħażina li għanna palissa fil-ġungla ta' Kalez. Dawn in-nies iridu jinqabdu jinbatu l minn fejn ġew issa qabel ma jkun tard wisq. Grazzi ħafna sur Sedekowski. Grazzi ħafna. Sur President, Sur Kummissarju, Sis kollegi, jena nishti illi nirringrazzjakom il koll tal-li ftaħtu din id-diskussjoni. U eh, grazzi u ta' din id-diskussjoni tant interessanti jena naħseb illi din hija riflessjoni tajba ta' dak illi qed jiġri fis-soċjetajiet tagħna aħna mhux kollha naqblu u naraw l-affarijiet bl-istess mod, aħna m'għandniex eh, viżjoni waħda ta' verità waħda Issa qabel ma nibdew nippuntaw is-swaba u nikkritikaw lil xulxin, irridu nammettu illi għamilna żball. Il-kol kemm aħna minna żball, provajna nbidlu ir-regoli u nbidlu kif joġbu lilna.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 aħna meta nitkellmu fuq il-kriżi tar-refuġjati qed nitkellmu wkoll fuq sitwazzjoni verament kif rat dawn in-nies li qegħdin jistennew fil-frontieri esterni sabiex jitlu fit-territorju għandhom qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli ħafna dak huwa veru, iżda għalfejn jinsabu f'din is-sitwazzjoni diffiċli min huma dawn in-nies. U kif qed jaġixxu dejjem iżommu mar-regoli kollha li aħna nimponu nista' ndum nitkellem ad eternum jiena fuq esperjenzi illi ġbart u smajt minna ħata refugġjati nisabu fil-kampijiet ta' refugġjati fuq il-frontieri tagħna. Intqalu ħafna affarijiet fuq dawn il-kampijiet u dejjem ħajkun hemm nies illi jippruvaw jevitaw li jirrispettaw ir-regoli. Nies illi ma jkunux jixtiequ jsegwu jsegwu l-proċeduri kif nistipulaw maħna u kull detenzjoni għandha tkun suġġett għal diskussjoni u hemm bżonn illi aħna nqisu kull fema u kull perspettiva jena nitlobkom il korsa biex mux biss tkunu kritiċi Ejja naħsbu l-kol kif flimkien kif nistaw nsolvu din is-sitwazzjoni b'mod pozittiv għal benefiċċju ta' dawk li għandhom bżonn l tagħna grazzi. Onorevoli Zani għal żewġ minuti. Grazie Presidente. Grazie President. Signori f'din il-kamra u mhux hawnhekk biss imma b'nadi oħra wkoll fil-medja u fil-medja li tirrigwarda il-Parlament Ewropew naħseb illi dan huwa l-moment ċira li konna dan id-dibattitu, ma dana kollu d-dibattitu pubbliku Ewropew ferm aktar komplikat, rilevanti u diffiċli. Jekk aħna naqraw il- medja naraw li hemm opinjonijiet pjuttost diverġenti. Imma dawk l-affarijiet koroħ illi qegħdin jagħmlu ċerti gvernijiet bħal pereżempju Da Kongeris għandhom nejn jinstema stramp ħafna imma dawn il-gvernijiet użaw xiftit mill-fondi Ewropej biex jibnu il-ġnut u l-ħitan tagħhom u biex jagħmlu propaganda favur il-pożizzjoni tal-gvern fuq ir-radju nazzjonali biex werru l-nies u jajdu l-om illi rridu jipreparaw ruħom għalix umma medda. Għalek għanna bżon li narmonizzaw ir-regoli u ninforzawhom sabiex inwaqfu din il-propaganda nixtieq ngħid ukoll xi ħaġa fuq il-PNR, ir-regola il pnr ir regola tal pnr huwa impossibbli li ċittadini Ewropej qed ikollhom jissottomettu ruħom għal ħafna miżuri ta' sigurtà, ħafna regoli fejn mijiet ta' eluf ta' persuni jistaw jaqsmu l-frontieri mingħajr ebda kontroll ta' xejn. Ejna nara n-nies deħlin u ħerġin mill-Unjoni Ewropea bla ebda kontrol ta' xejn, għalhekk hemm bżonn ta' xi ftit regoli uniformi li jkunu rispettati minn kulħadd. L-Onorevoli ħallaħu għal-minuta. Grazzi, President difett kbir fil-politika tagħna l-immigrazzjoni hija li l-Ewropa ma tistax tibgħat lura lil dawk in-nies li l-applikazzjoni tal-ażil tagħhom ma tkunx intlaqat huwa ċar illi dan il-fatt iħedġiġom biex jużaw il-sistema tal-azil bħala kanal għall immigrazzjoni ekonomika. ħafna drabi l-applikanti jistennew id-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tagħhom f'kampijiet miftuħin u meta jisiru jafu li l-applikazzjoni tagħhom ma tlaqax. Ħafna drabi jisparixxew imma jibqgħu fiż-żona Schengen bħala immigranti illegali kultant jisparixxu mill-ċentri ta' koljenza anke qabel ma jiġu reġistrati u jittieħdulhom il-marki ta' swaba. Dan kollu jimmina l-kredibilità tas sistema tagħna tal-azil. Tkun idea tajba ħafna li kieku dawk li jitolbu l-azil jibqgħu miżmuma maqbuda sakemm l-applikazzjoni tagħhom tkun qed tiġi preċessata. Jekk din miex il-liġi Ewropea li għandna bħalissa għandna nbidlu l-liġi. Grazzi ħafna. il-kellim li jmiss għal minuta. Grazzi, President. Il-ġenituri ta' Ġesu ta' Nazaret ħarbu mill-Eġittu u jekk aħna nisimgħu is-Sinjura Anderson laqas ġo stalla ma kien jitwieled Ġesu kien jiġi deportat u Mary kien ikolla Marija kien ikolla ta' twellet fil-beraħ. Għalek jina rrit najdilkom jekk intom ma taħsbux illi id-drittijiet tal bnidem qed jinkisru meta n-nies jaħarbu mill-gwerer. Għandkom tinżammu responsabbli u tieħdu azzjoni. Is-Sur Juncker għal xaħna l-essi li li tolleraw fl-istoria u l-istoria li għedin nikbu jina marriċin kun kompliċi fil-kidba ta' storja ta' dan it-tip. Is-sur għanda sena minuta u nofs. Din hija xi ħaġa dak li hemm miktub fuq l-istatwa tal-Libertà. Kieku kienu jiktbu kieku din l-istatwa kienet tinsab f'Lampedusa. Eh, lestu ruħkom għad deportazzjoni u morru lura fil-żoni tal-gwerra għax il-fortizza Ewropa trit lill awtoritajiet li reġistraw bil-fors u jżommu bil-fors il-dawk li jitolbu l-azil biex isalfaw il-regolament ta' Dublin. E, waqfu l-hotspots, għandhom l-unitajiet ta' respons maġġel, dawn huma ksurijiet e, u violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Il-biraħam l International ħarġet rapport u kondannat il-Turkija u dak li għamlet il-mod kif it-trattat ħażin ir-refugġati u dawk li talbu l-azil ġellitom immorru eh, lura fil-żoni tal-gwerra l-Ungerija u l-Bulgarija huma xejn aħjar. Ir-refugġati huma nies bħalek u bħali li flimkien ma' uliedhom qegħdin jaħarbu minn konflitti ħoroġ fil-Vant Nofsani u l-Afrika ta' fuq konflitti li qegħdin eh, jeqlilu minħabba il-bombi tal-istati membri. Il-konflitti illi qegħdin eh, jihraxu, zgur mux jgħinuna nsibu tarf ta' din il-krizi, la l-computers, la l-internet u laqqas il-teknoloġija sofistikata tal-lum, muqqet jagħti għacċess sikur lil dawn il-miljoni. Mela, konservativ filosofu Irlandiż qal li l-unika ħaġa li hemm bżonn biex il-ħażen jirrenja huwa li dak li huma twajbin ma jagħmlu xejn. Grazzi, tassew Sinjura Anderson. Jekk joġobkom, żommu mal-ħin allokat għalikom. Qed nipprova nagħtikom xi ftit zejda żejda għaliex qegħdin l lura l-Onorevoli ħawtala jekk jogħġbok. Il-President tal-Kunsill Ewropew għandu jiffaċilita il- mot mod li bih jaqqat il-pozizjonijiet li sa' membri differenti biex insibu soluzzjonijiet komuni għandu kol jiddefendi il-valuri komuni Ewropej u ma jabbużax mill-pozizjoni tijaw għal finijiet politiċi il-fat li narrestaw dawn l-immigranti imur mhux biss konflitt nazzjonali ma liġi internazzjonali. Dan ikkompli iwessa differenza bejn l-istati membri u dan huwa ta' dannu kbir fi żmien meta l-politika tal-immigrazzjoni u l-azil hija daqstant meħtieġa minn flok risposti populisti hemm bżonn ta' tweġiba komprensiva għal din il-kriżi li għandna qudiemna bħalissa. Naddu, issa l-onorevoli Bej għal-minuta. Jina nishtiq illi il-membri jivvotaw sabiex jitwaqqaf il dawn l-ilment tal-immigranti għanna 16 miljon immigranti mill-lum sal-2017 li se jaslu fl-Ewropa. Rezoluzzjoni li ġiet adottata se tkompli tinkoraġġix l-immigranti dan it-test l-għandu lan illi iżom lura li gwar tal-frontieri milli jagħmlu xogħolhom. Billi jillimita n-numru tal-menti mill-immigranti. Issa qed jiġu dawn ma jistawx inidu proċeduri legali li jaslu b'mod illegali f'pajjiżi tagħna l-pjerta tagħna għandha tkun li nagħtu sigurtà lill-persuni Ewropej imma dejjem qegħdin nagħtu ċertu privileġġi lill-immigranti. Għalhekk intom triduna nixorbu tazza xampanja biex taw din rezoluzzjoni. Imma ma tlaqtu xorbu din ix-xampanja, iċ-ċittadini tagħna se jkunu qegħdin ibatu l-onorevoli Kinici, għadżoċ minuti. Grazie tassew, Sur President. Skużani jekk joġbok. Il-pubbliku nixtiequ nilqawh fosna iżda jekk joġobkom iċċabċpux u turux approvazzjoni jew nuqqas ta' approvazzjoni għal dak li jintqal. Dan dinja xi ħaġa serja u nitlob lil kollegi fi tribuna biex jintervjenu. Grazzi l-onorevoli Kinici, grazzi sur President. L-impenja li qed nieħdu fil-ġestjoni tal-flussi migratorji li laqtu numru ta' pajjiżi Ewropej kien katalizzat minn azzjonijiet li ttieħdu fuq setturi differenti biex natu l-aħjar akkoljenza lil dawn l-immigranti refuġġati dawk li titolbu l-azil. Dawn il-kontrolli meħtieġa li jridu jsiru fuq dawk li tlu fl-Ewropa jridu jsiru fil-waqt jiġu rispettat il diritti id-drittijiet u dan irid isir f'inqas minn possibbli biex anka niġġieldu lit-traffikanti, parma niġġieldu lit-terroristi. Dan jista' jsir billi l-liġijiet f'dan is-settur jiġu obbligati kif suppost. Il-kontrolli jridu jsiru bir-rispett sieħ ta' dinjità u drittijiet fundamentali ta' dawn il-persuni biex ma jkollniex iktar situazzjonijiet fejn ikollna immigranti li jkunu f'żonijiet limitati u mhux jitużi u mingħajr ma jkollhom għajnuna adegwata inkluż dik legali. Dan sar artiklu 5 tal-Karta dwar tal-Bniedem Pero din hija miżura li nistgħu nużawha bħala l-aħħar riżors tajjeb illi nħarsu lejn is-sistema ta' kif jistgħu jiġu miżmuma dawn il-persuni anke fil-ċentri ta' kkoljenza u nżommu f'moħħna anke anke eh, nżommu f'moħħna l-interventi tal-Ombudsman Ewropew. Il-Gwardji tal-Kosta Ewropej li se jitwaqfu dal-waqt għandu jkollhom ukoll uffiċċju li salvagwardja drittijiet fundamentali u jipparteċipa matturi kollha relevanti sabiex jgħin il dawk kollha eh, vulnerabbli, inkluż il-minuri, il-minorenni li ma jkunux akkumpanjati biex ma jispiċċawx vittmi tal-kriminalità organizzata. Grazzi onorevoli Kinici, onorevoli Enkel għal-minuta. Grazzi tas-sew, Sur President, jina illi ħafna membru ta' Amnesty International u kollinajt illum illi smajna ħafna dwar id-drittijiet tar-refuġjati, smajna ħafna affarijiet li kienu veri Huwa skandlu li hemm refuġjati li ġu attakkati f'pajjiżi. Iżda fl-interess ta' dawk li għandhom id-dritt li jibqgħu f'dan il-pajjiż tagħna jridu nitkellmu dwar id-dmirijiet tagħhom ukoll. Ir-refuġjati li jinsabu fil-frontieri Ewropej li jirdu il-dokumenti d-identità tagħhom jew jagħtu informazzjoni falsa fuq l-identità tagħhom. Dawn jibqaw iżommu l-konflitt tagħhom ma' etniċitajiet oħra. Dan irrid jieqaf. Din mhix biss eh, kwestjoni ta' triq waħda biss għall-Ewropej, għall-Ewropa, imma r-refugġati rridu jaddottaw ruħom ukoll. Grazzi l-Onorevoli Henkel għal-minuta. Anzi, għandek blue card mill-Onorevoli Bonanno. Taċċetta, jekk joġbok, Bonanno. Iva, nixtieq nirringrazzjak. Inti demokratiku iktar minn dik il-kollega li maħlet biex jitkellem aktar kmin, nixtaq instaqsik. Jena naqbel ma dak illi għadek kemmat inti. Inti taqbel illi għandu jkollna Guantanamo fl ewropa Ich habe mich äh, auch als Mitglied von Amnesty International immer Pala membru ta' Amnesty International jiena dejjem ipprovajt nala il-ħabs ta' Guantanamo dik il-risposta tiegħi. Grazzi l-Onorevoli Krizogonos. F'dawn l-aħħar ġimgħat President rajna l-menti żdiedu fil-organizzazzjoni dinja li jipproteġu drittijiet tal-bniedem kif qed tiġi trattata ħażin l-immigranti u refuġjati mill-forzi tal-pulizija fil-pajjiżi tax-xlok tal-Ewropa u anke tal-Vant u t-Turkija aħna irridu niproteġu il-drittijiet fundamentali u anka l-istat ta' dritt fil-pajjiżi tagħna għandna nikkondannaw meta jinkissru dawn il-drittijiet u l-liġijiet u minu min jiksirhom dawn il-persuni mumiex persuni kriminali u ma telqu minn pajizrom minħabba persekuzzjoni u għax iridu ħajja ħjar. Fil-waqt li niproteġu l-frontieri esterni, u nipprovaw nevitaw eh, attivitajiet kriminali xorta rridu niddefendu l-valuri tagħna. Aħna jridu nippruvaw nagħmlu da kollu li nistaw biex nikżbu l-paċi f'dan f'dawn iż-żoni ta' viċinat u nipprovaw nsolvu l-problema qabel ma dawn il-persuni jisiru eh, immigranti. Grazzi, naddu għal-Nerja onorevoli Gomez. Grazzi, il-kwistjoni tal-refugġati hija xi ħaġa li s-sur Tusk qalet li hija tal-mistħija fuq eh, l-Unjoni Ewropea. għanna diġa ħafna problemi ta' qatt fl-Ewropa u għalhekk qed ikun iktar diffiċli biex aħna nilqgħu refuġġjati Għandek ukoll il-kwistjoni tal-ġellida barranin. Għalkemm ninsew li ħafna drabi dawn ikunu ċittadini Ewropej din il-politika ta' austerità twassal sabiex żoni bħal bekk isiru għar. U f'dawn l-aħħar xhur ma rajniex biżejjed sforzi li jittieħdu sabiex jittiebu il-faċilitajiet ta' akkoljenza, il-hotspots u sabiex dawn l-immigranti ġu proċessati ma' jista' jkun ir refugġati li għandhom obbligu morali aħna għandhom obbligu morali li nilqawhom. Dawn il-persuni li jitilqom minn pajjiżhom u jiġu fostna rridu nilqawhom b'dinjità u naraw li jiġu meqjusa b'ugwalanza jintlaqgħu fejn jiltaqgħu. Dawk li tifittxu l-azil mhux qed jiġu ta' tajjeb u dan kollu ta' vantaġġ traffikanti ta' dawn ir-refuġjati. impossibbli li nikkontrollaw kull metru, kull metru tal frontier Ewropej u tal-kosta ta' l-Ewropa, però irridu naraw ta' namlu fuq il-krizi tal-refugġati. Iżda bħalissa maħniex qegħdin nejnu għom l refugġati u maħniex qed natu sikurta li ċittadini tagħna, irridu namlu xi ħaġa biex nevitaw li kolna iktar attakki terroristiċi fl-waqt li fl-istess ħin nejnu lil dawn l-immigranti. Grazzi l-Onorevoli Krasnodewski għal minuta jekk joġbok. Grazzi tassew, Sur President. Naħseb illi uħut mill-kollegi tagħna meta jitkellmu dwar il-liġi, dak li tassew ifissru hija l-anarkija u m'għandhom l-ebda sens ta' realtà. Jiena nixtieq nitlob ir-rappreżentant tal-Kummissjoni u rappreżentant tal-Konsill kif taħsbu li ser jaħdem dan il-mekkaniżmu jekk ma nużaw l-ebda tip ta' forza? Kif ser jittieħdu l-impronti diġitali? Il-proċess ta' rilokazzjoni ma jistax jisir minnaj ma nagħmlu dawn l-affarijiet. ir ser jispiċċaw jieqfu f'pajjiżi fejn huma ma jridux jgħixu huma bħalma tafu ma jridux jgħixu fil-Polonja jew fil-Litwanja ridu jmorru fil-Iżvezja jew fil-Ġermanja. L-Onorevoli Zuber L-użu ta' forza kontra dawk li tifittxu l-azil hija xi ħaġa tal-mistħija bħalma hija l-użu tal-forza kontra l-immigranti. Din mhix biss kwistjoni ta' nazlu lil dawk l-immigranti li kapaċi jifilħu għal-violenza dawk li jgħaddu l-immigranti li jgħaddu mill-Bulgarija u ma' persuni li jeħtieġu protezzjoni u mhux li kollom il klip jiġru warajhom jew nisparaw fuqhom. Anke t-Turkija, per eżempju, użat ċertu forza kontra is-Sirjani. U dan wassal biex issa ir-refuġati Sirjani qegħdin jinżammu f'kampijiet segreti. u anke tat forza mill gwarji tal-kosta għal dawn ir-refuġġati Sirjani. Dawn il-forzi huma parti mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri grazzi l-Onorevoli Post għal żewġ minuti. Grazzi sew, Sur President, jiena nixtieq nibda billi najt nistqar illi ħadd muwa illegali id-diskussjoni fuq il-politika tar-refuġġati fl-Unjoni Ewropea miex ta' ma tagħtix stampa pożittiva li noqogħdu ngħidu rridu nsaħħu l-frontieri tagħna u rridu nagħmlu limitu ta' numru ta' nies li nistgħu nilqgħu f'pajjiżna. Dan iwassal sabiex ninsew id-dinjità tal-bniedem. Aħna għandna responsabilità li nkunu fuq qudiem f'din il-ħaġa li mmexxu din il-ħaġa u ma nċedux. Importanti ħafna kif jittrattati dawn il-persuni, speċjalment fil-frontieri. Nafu li dawn il-persuni li eh, jkunu għedin jaħarbu pajzom jista jkun li jkunu kriminali u jaqsmu il-frontieri b'mod illegali u il paj il, membri kollha iridu jizguraw li drittijiet fundamentali tal-bnidem jiġu rispettati fit-territorju tagħhom ma nistawx inċaħdu li dawn il-persuni mit-tidettijiet tagħhom mingħajr l-ebda raġuni u anke li nużaw violenza kontra dawk li qed ifittxu l azil huwa illegali li ma nittrattawx lil bnedmin bħala umani. Aħna għanna l kommissjoni għandha responsabilità f'dan is-settur u tittisgura li stati membri jimxu mal-leġiżlazzjoni li għandna. Irridu li jkun hemm supervizjoni tal-pajjiżi u tal-awtoritajiet tal-gwaġġi tal-frontieri. U naħdmu ukoll fuq l-appelli. Irridu nagħtu priorità lil drittijiet fundamentali u naraw li tinfirex iktar pressi tajba f'dan is-settur. Jekk maħniex kapaċi nitrattaw lil dawn in-nies bħala persuni bħala bnedmin, Mela imbagħad id-dinja ta' tagħna se tkun dik li tintilef. Grazzi l-Onorevoli Kuntis għal minuta. Grazzi tassew, kollegi. Fl-2015 qed niċċelebraw il-25 anniversarju mid-dikjerazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u li qed naraw issa ħafna refuġati jaslu fi xtutna, pulizija, eh, fil-frontieri, hotspot dawn huma affarijiet li huma ta' skandlu għall-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri dan qed juri li għaddejjin minn żmien ikraħ fl-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini tagħna ma jridux jaraw dawn affarijiet, il-Konvenzjoni ta' Dublin qed tinkiser kuljum. U il-preżent u l-futur tal-Ewropa minħabba deċiżjonijiet li qed nieħdu ma tantx jidru li għandhom xejra pożittiva, Frontex issa teżamina il dawk li qed ifittxu l-ażil aħna ser nipermettu illi forzi tal-Pulizija fl-Ewropa jitrattaw li refuġati b'mod ħażin u xinajdu għad-dritti tal-bniedem. Il-verità traġika hija illi aħna maħniex qegħdin nitrattaw lil dawn il-persuni b'dinjità. Ir-responsabilta politika taqa' fidejn l-Unjoni Ewropea u l-membri tagħha grazzi tassew sur President. Grazzi lilek. Nibdew bil-proċedura catch the eye. Għanna ħames talbiet għal mikrofonu. Nibdew bl-onorevoli Jakovčić, jekk joġbok. Għandek minuta. Grazzi, Sur President. Aħna jkollna najdu illi Ikol kam konna sorprizi minn din il-krizi tal-refugġati ħafna drabi Improvajna nieħdu deċiżjonijiet ta' dak il-ħin li mhux neċessarjament kienu koerenti jew sistematiċi, rridu ngħidu illi il-sistema ta' Dublin ma teżistix fil-verità. Nasib li din hija xi ħaġa ċara. Maħna ma konniex lesti, ma konniex preparati ma konniex l-estilin naċċettaw dak li qed jiġri fil-frontieri Ungeriżi u fil-frontiera ta' bejn l-Slovenja u l-Kroazja, maħniex lesti naċċettaw dak li qed jgħid is-Sur Tusk għax dawn huma dikjarazzjonijiet inaċċettabbli. Nittamaw li pajjiżi bħal Kroazja, Serbja u l-Maċedonja illi ħadmu ħafna fil-wasla tal-immigranti fl-Ewropa jina taw kummessax kulħadd għandu dritt għal Kluħat għandu dawn id-drittijiet. Grazzi tassew. Ah, Sur Marjas, aħna ilna nirċevu numru ta' refugġati li jaslu f'pajjiżna u jgħaddu minn pajjiżna ġimgħa ilu fil-frontiera ma' Skopje kellna persuni li qed jaslu fil-gżira ta' Mitilini li hija il-lok fejn isseħħu numru ta' incidenti involvu il-refugġati. Saru ħafna sforzi sabiex tintwera ospitalità ma' dawn il- refugġati iżda il numru ta' refugġati ilu jikber. Min meta s-Sinjura Merkel istidna biex ir refugġati jiġu fil-Ġermanja. Issa kellna mal-160 elf refuġat fil-Greċja u 2000 minnhom biss ġew ġew eh, proċessati u xi 20 biss ġew rilokati grazzi l-Onorevoli Morvaj. Grazzi tassew. U għet minn kollegi għaj, għabbel ċertu affarijiet fil- konferenza li saret fl-Ungerija, ejja nimmaġinaw illi ikunem kumpanija, kumpanija sinjura li tkun taħdem f'palazz lussus. U ikolla delegazzjoni barranija li tasal f'dan il-palazz u dak li jkun mal-bib iċempellu jgħid li wasla din delegazzjoni li kumpanija tajt iva mhux problema tista' iddaħħal lil dawn l-ospiti fil kmamar tagħhom u ara ara li ikollom li jkollhom ċertu ospitalità tajba dan Dan huwa dak li kien qed jiġri imma mbagħad is-Sinjura Merkel stiednet lil kulħadd biex jiġi, stiednet ħafna refuġjati biex jiġi u issalek il-pajjiżi jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. Grazzi l-Onorevoli Tomasic. Il-kriżi qed iġġelna naħsbu fuq ir-refuġġati u drittijiet ta' dawk li tifittxu l-ażil u issa qegħdin nitkellmu wkoll dwar l-obbligazzjonijiet mad-dmirijiet li jimxu jitfit ma' dawn id-drittijiet, l-ewwel ir-rispett lejn il-Kostituzzjoni tal-Istati Membri fejn dawn il-persuni jkunu qegħdin jitolbu l-ażil. Jiena konxi tal-fatt li hemm sitwazzjonijiet terribbli li minnhom qegħdin jaħarbu dawn ir-refuġjati u ħut minnhom mhumiex imdorrijin bl-istil ta' ħajja tagħna bid-drittijiet li għandna f'pajjiżi tagħna u responsabiltajiet ukoll li nġorru. Allura aħna x'ser nagħmlu biex naraw li huma jimxu mal-liġijiet għax il-liġijiet ridu jkunu indaqs għal kulħadd. Palissa il-qafas legali huwa wieħed komplikat ħafna imma ma nistgħux aħna nċedu l-liġijiet tagħna minħabba dawn il-persuni, kulħadd irid jaddatta ruħu għal stil ta' ħajja tagħna la darba malli jaslu f'pajjiżi tagħna. Grazie Presidente. Quello che abbiamo sentito... Grazie Presidente. Dak li smajna dwar dawk li titolbu l-azil u l-użu tal-forza biex dawn jiġu reġistrati għax ħaġa li tinkwetana. Jiena mort ċentru tal-identifikazzjoni fl-Italja u rajt illi hemm persuni li jaslu u ma jkunux jafu dwar drittijiet tagħhom, inkluż kif se jitolbu l-azil dawn qegħdin jiġu separati għabbażi tal-nazzjonalità tagħhom u dwar dawk li jistgħu jiġu ristestimati u dawk li jistgħu jiġu relokati. U allura dawk li jgħidu illi dawk illi jkunu tefaw it-talba tagħhom tar twis ikunu jistgħu jinżammu għal aktar minn sena minorenni illi lanqas biss suppost qegħdin hemm u anki il-mod kif wieħed jikkalkola l-età tagħhom huwa metodu illi wassal għal ħafna żbalji u ċertament dawn il-persuni li kiku kellhom xi prospettivi għal-ġejjini tagħhom kienu jirreġistraw ruħhom u allura naraw illi issa aħna qegħdin tard u suppost dan il-pjan ta' rilokalizzazzjoni beda jaħdem. Grazzi għajt il-President hawnhekk intemmu catch Issa nisimgħu lill-Kummissarju Stiljanides jekk jogħġbok. Grazzi President, Aziz kollegi. Grazzi ħafna għal dan id-dibattitu tant interessanti, konstruttiv ħafna u il-kollega te Avramopoulos kif tafu u kollu interessat ħafna f'dan is-suġġett u fil-bidu meta huwa introduċa s-suġġett huwa diġà kopra l-aspetti kollha ta' din il-kwistjoni illi tant hija diffikultuża il-Kommissjoni qed tieħu azzjoni biex ikun hemm konformità sħiħa ma' regoli tal-Unjoni fil-qasam tal-azil. Id-dritt tal-azil huwa dritt essenzjali. Ċertament dan jfisser ir-rispett tal-aspetti kollha tal-leġislazzjoni tal-azil punt importanti ħafna dan. Il-Kummissjoni matur l-aħħar semestru u kol batet għal opinjonijiet raġonati 42 itra ta' notifika formali u 8 itri amministrativi fil-qasam tal-azil għal dak li għandu xaqsam l-implementazzjoni tal-regolament Eurodac u it-trasposizjoni ta' konformità anki għal dak li għandu xaqsam il-proċeduri ta' azil u anki direttivi tal-akkoljenza. Jiena unek xtaqt nisħaq fuq dan il-punt u najt illi id-dritt tal-azil huwa wieħed fundamentali. Ċertament dan jfisser ir-rispett ta' l-aspetti kollha tal-leġislazzjoni tal-azil. Il-Kummissjoni minnaħa tagħha tibqa' impenjata b'mod sħiħ biex ikun hemm rispett minnaħa tal-Stati membri għad drittijiet u drittijiet umani meta huma japplikaw dawn il-liġijiet. Grazzi li kummissarju jgħid il-President issa il-Ministru Schmidt fisem il-Kunsilja jogħġbu. Eh, mesdames, Messieurs, Grazzi President, Commissario Signori. Jiena ma nixtiex ninterpreta il-kommenti tal-Kunsill Ewropew, però qed nara li għanna itra u hawnhekk edin naqraw din l-itra il-ħarsin il ħarsin tal-frontieri tagħna mhuwiex intis bħala mezz kif ingerxu il dawk li jixtiequ l-ażil, aħna dejjem favur il-libertà u natu wkoll akkoljenza għal dawk li qegħdin f'periklu. Bħal kummissarju jiena fassalt il-liġi f'dan il-qasam u għaċar illi Id-detenzjoni ta' persuni li jixtiequ l-azil ma tistax tiġi interpretata bħala regola assoluta. Jekk ikun hemm abbużi, jekk ikun hemm sitwazzjonijiet bħal dawn, ir-regoli Ewropej il l-Kummissarju għadu kif semma, kif ukoll regoli internazzjonali jekk dawn ma jiġux irrispettati, allura il-miżuri irridu jittieħdu għaliex ċertament id-drittijiet umani id dinjità umani bl-ebda mod dawn ma jistgħu jinkisru. U ċertament tista' qegħdin din situazzjoni ta' kriżi u forsi jkun aħjar li mill-ġdid nerġgħu naqraw it-testi fondamentali tagħna id-dokumenti li tassew isawru l-Unjoni tagħna kif inhi u jispjegawna x'għandha tkun din l-Unjoni tagħna. Dawn huma l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u l-ewwel artiklu, l-ewwel artiklu ta' din il-karta x'jgħidilna jgħidilna illi id-dinjità tal-bnedmin hija assoluta trid tiġi mħarsa u anki id-dritt tal-azil huwa garantit fir-rispett ta' konvenzjoni ta' Ġinevra. Dan huwa wkoll spjegat u allura kulħadd irid jirrispetta r-regoli tagħna, il-liġijiet tagħna, inklużi lil dawk illi qegħdin jitolbu l-ażil. Grazzi mela, il-Ministru sejb għamana dibattitu li jmiss, iżda hawnhekk għandi punt importanti.